Altieri fuq l-Unjoni Bankarja rapport annwali l-2015. L-Onorevoli Gualtieri, erba minuti. Thank you, Mr. President, Mr. Commissioner. The banking... Pala, mela, President, Komissarju, l-Unjoni Bankarja, il-pass l-iktar importanti għal l-EMU mill-introduzzjoni tal-Euro, ġifiri supervizjoni u risoluzzjoni wahdanija ifissru eh, illi kunem dan it-trasferiment importanti l-Istati membri lejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Dan huwa bżonjus biex ikun hemm iktar fiduċja fil-banek tagħna, ikun hemm iktar stabilità, taqsim eh, ta' responsabilità permezz ta' integrazzjoni finanzjarja. Trasferiment bħal dan ta' responsabilità però jitlob li jkun hemm skrutinju parlamentarju adattat u dan ir-rapport huwa l-ewwel espressjoni konkreta nixtieq għal daqstant nirringrazzja l shadow Rapporteurs kollha tal-kooperazzjoni eċċellenti kif ukoll is-segretarjat u l-istaff kollu għal xogħol tagħhom. Napprezza ħafna dialogu trasparenti miftuħ li kellna mal-SSM, l-SRN u il-Kummissjoni. Il-rapport jikkonsidra it-twaqif tal-SSM bħala suċċess mill-perspettiva operazzjonali kif ukoll għal dak għal dik li għal kwalità ta' supervizjoni u fl-istess waqt identifikajna ċerti problemi u fejn nistaw intejbu l-operat tagħna. Mod partikolari, enfasizzajna l-importanza ta' koordinazzjoni effettiva bejn il-politiki ta' assigurazzjoni mikro u makro billi l-SSM tamel parti minn dan il-qafas u għalhekk il-ħtieġa stabilizzazzjoni ta' osfa regolatori kif ukoll it-titjib għal tim bejn il-banek ta' approċċ ta' supervizjoni komuni illi mbagħad jikunu jistgħu nenfasizzaw il-miżuri potenzjali u aħna wkoll enfasizzajna ħtiġa ta' proporzjonalità iswi għandhom bżonn stabilità, għandhom bżonn predibilità. u għalhekk da ma kienx il-każ bl-MDA u għalhekk ir-rapport jgħid il-leġis il-nuqqas ta' ċarezza ta' leġislazzjoni fuq dan il-punt ma jistax irrazzan l ssm mill-li daħħal maġni ta' flessibilità biex ma jkunix soluzzjonijiet li jkunu stretti wis li jistaw jorqtu dawn is-swieq 81 minn dawn is-swieq. Walek aħna u ċarezza legali tal-MDA kif ukoll il-funzjonament tal-pilastru tnej illi għandu bżonn indirizza biss riski bankarji u nafu dak li ħareġ mill-Kummissjoni l-Business biex jibda il-proċess ta' reviżjoni u nasbu li l-ISSM għandu bżonn jikkonsidrah mod partikolari fejn jagħmel distinzjoni bejn il-ħtiġijiet ta' kapitali ta' pilastru 2 u il-ħtiġijiet kapitali aħna ovvjament nappoġġaw diskrezzjoni tal-istati membri biex ikun hemm omoġenjità tal-istandards u tal-prassi noħorġu b'ċerti kummenti wkoll fuq ċerti kwistjonijiet illi diġa iddaħlu fil-proċess ta' konsultazzjoni. Passi oħrajn huma neċessarji biex insaħħu l-iskutinju ta' supervizjoni tal-banek l-attività finanzjarja biex intejpu il-ħiliet biex imorru lilin mir riski ta' kreditu għal kull tip ta' riskju bankarju kif ukoll analiżi fil-fond tal-portafol finanzjarju speċjalment l-assi tal-livell 3. Ir-rapport jappoġġa l-prinċipju u l-implementazzjoni u fl-istess waqt aħna noħorġu b'rakkomandazzjoni biex nanalizzaw birqa ħafna l-għażliet differenti ta' situazzjoni tal-bord għabbażi tal-leġiżlazzjoni ġdida komunitarja, inkluża r-riżoluzzjoni tnejn ġdida bħala alternattiva l-likwidazzjoni tal-bank u biex dejjem napplikaw il-proporzjonalità adattata, ġustizzja u flessibilità illi jagħmlu parti mill-qafas u u kol eh, nżommu f'moħna u kol l-stabilità finanzjarja u iż-żamma tal-fiduċa fis sistema bankarja. Il-rapport u kol jitlob għal sħiħ tal-Unjoni Bankarja u kif ukoll il-backstop u l-Parlament jilqa il-pakket reċenti minn ħadd l-Kummissjoni fejn hemm proposta minn waħda u l-impenn li jaħdmu fuq it-tnaqqis tar-riskju mill-banda l-oħra. Fuq l-ewwel parti aħna qegħdin naħdmu fil-format ta' proċedura datat u fuq it-tieni parti hemm bżonn wieħed jenfasizza illi it-tnaqqis ta' riskju huwa kunċett wiesa li jagħmel referenza għal numru ta' eh, miżuri possibbli potenzjali eh, l-iktar għal foreign exposures aħna nieħdu nota tal-Kumitat ta' Basilea u nikkonsidraw li kull tip ta' bidla hemm bżonn jiġi eh, valutat bir ħafna u dan bżonn ikun fil-qafas ta' entitajiet internazzjonali, eh, per esempio ta' Basilea, eh, fuq medda medja ta' żmien mhux suppost jolqot l-istabilità tal-Stati membri. Grazie ħafna. Onorevoli Gualtieri, issa naddi l-kelma l-Komissjoni, Komissarju Hill, jek joġbok, naddi il-kelma. President, kun u nixtieq nirringrazzja l Roberto Gualtieri tassew għal dan ir-rapport fuq l-Unjoni Bankarja nasib tana, għanzi eh, fakkarna nasow, eh, kem ksibna waqt li ħdimna biex imbidlu kompletament il-qafas ta' supervizjoni tal-Bani fl-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Bankarja hija essenzjali din l-istruttura ġdida. Il-supervizjoni waħdanija, il-SSM daw kollha diġà iħossuhom stabiliti u Wieħed forsi jista' jinsa illi dawn il-mirijiet ta' supervizjoni u dan trasferiment mill-Stati eh, Membra l-SSM eh, ġrad biss senilu u l bord ukoll ta' Supervizjoni waħdanija sar operazzjonali ħieħ fjanata din is-sena. Walek aħna ħadna passi ta' ġgant il-qoddim Ehm, bla preċedent u għagġinna ħafna, saħaħna l-banek tal-Europa għandhom iktar kapitalizzazzjoni u ovvjament il-kontribenti tagħhom iktar protetti. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja l-membri ta' dan il-kumitat kif ukoll fid-deċessur tiegħi għal dak li għamiltu. Ir-rapport huwa tikopri ħafna kwistjonijiet jekk tippermettuli nitkellem biss fuq ċerti punti illi qajjem is-sur Gualtieri naqblu fuq il-ħtieġa illi fuq livell komunitarju u kif ukoll fuq livell nazzjonali irritrattaw dak li huma non-performing loans illi uh, ovvjament għandhom impatt negattiv fuq ċerti partijiet tal-settur uh, bankarji għandna bżonn ukoll naraw illi l-leġislazzjoni tagħna proporzjonali u hija sensittiva għal modelli kummerċjali differenti u tevita illi ma jkunx hemm uh, eh, esigenzi ta' konformità speċjalment tal-banek iż-żgħar u dan se narawħ fil-reviżjoni tagħna tas-CRR. Nixtieq naqbel ukoll illi għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex nappoġġaw is-self lill-SMEs kif ukoll investiment fuq medda twila ta' żmien għal proġetti ta' investiment. Sissa għal dak li huwa tisħiħ tal-Unjoni Bankarja qed nifakaw l-iktar fuq proposta tagħna biex noħolqu illi jkun hemm European Depository Scheme sal-2000 u 24 eh, dan huwa parti mill-pjan usa biex nitlu iktar fil-fond fuq din l-Unjoni Bankarja u Ekonomika biex hekk ikollha t-tielet pilastru li dejjem kienet l-intenzjoni mill-bidonet u aħna nixtiequ li jkollna approċċ bilanċat illi jipprova jnaqqas ir-riski kif ukoll ikun hemm utilizzazzjoni eh, mutilizzazzjoni għalhekk hemm bżonn illi naraw iż-żewġ ehm, perspettivi tal-ekwazzjoni għanna bżon il-direttiva tal-skemi tal-depositu tal-risoluzzjoni jiġu trasposti fl-leġislazzjoni nazzjonali kważi wasanna. Se naraw derwaqt li kunem konsultazzjoni fuq differenzi fuq l-insolvenza kif ukoll ir-reġimi ta' ristrutturar bikri fl-Unjoni Ewropea kollha kemm u se avanz u se noħorġu proposta qabel l-aħħar ta' sena proposta illi naraw il-standards tal-kapaċitajiet li hija tajba l-Ewropa Onorevoli Gualtieri tkellem fil-kummenti tiegħu fuq it-ħassib tiegħu fuq il-ħtiġijiet ta' kapitali għal pilastru 2 għal banek u relazzjonijiet mal buffers. Aħna nafu li hemm differenzi kif jiġu applikati dawn ir-regoli mis-supervizuri u għalhekk aħna bdejna il-proċess illi nirriflettu fuq da kollu mal-istati membri hawnhekk fil-Parlament ukoll kif ukoll moħrajn biex hekk leġislazzjoni tkun tista' tkun fattibbli kif kien intis oriġinarjament. Hemm bżonn ikun hemm distinzjoni iktar netta bejn il-lanijiet tal-ħtiġijiet tal-pilastru wieħed li applikaw il-banne kollha u l-ħtiġijiet ta' Eh, pilastru tnejn li huma iktar speċifiċi għall istituzzjonijiet u jiddependu minn livell addizzjonali ta' riskju li kopru l-banek għalhekk inagrat ħafna dak li qal sur Gualtieri u nistenna bil-ħerqa inkomplu niskutu fuq dan il-punt tant importanti u għalhekk dawn kienu biss xi mill-loqsma li laqtuni fil-rapport jina naqbel illi għanna bazi solida ħafna fuq li ma nistaw bidnu u jina ottimista fuq l-opportunità li għanna biex nkunu nistaw nirraffinaw il-ġazzloni tagħna biex nkunu nistaw inkomplu ehm, rispettaw l-għanijiet tagħna ta' sigurazzjoni kif ukoll nappoġġaw l-investiment u tkabbir fl-Ewropa. Grazzi ħafna lill kummissarju Hill. Issa il-pariri eh, tal-gruppi politiċi u mbagħad id-dibattitu niftħuh ukoll għall proċedura tal-Blue Card. Issa fisem il-PPE l-Onorevoli Nova għal minuta u nofs jekk joġbok. Grazzi ħafna, President, Komissarju, Assis, kollegi. Sistema bankarja stabli tfisser kabir impjiegi stabil tal-ċentament rajna l-iktar istituzzjonijiet l-kbar finanzjarji ċerti stati membri jaddu minn turbolenza finanzjarja dan juri illi għatfadilna ħafna x'namlu. Dan ir-rapport qabad it-triq tajba lejn riformi fis-settur bankarju. U importanti għax dan ir-rapport jitlob għal iktar miżu tradizzjoni tar-riskju li wkoll se jxeklu iktar periklu morali u ngħidu wkoll biċ-ċar illi jekk l għal falliment tal-banku tal-insolvenza għandu bżonn ikunu reċiprokati għalhekk ir-riskju għandu bżonn ikun kontenut kemm jista' jkun. Jan nixtieq ukoll nenfasizza illi il-naqis riskju ma jkun ma jkun wieħed issu xi sfumatura, imma le għandna bżonn ta' miżuri konkreti biex l-Egressat membri kun jistgħu implementaw regoli diġà jeżistu. Konsultazzjoni ta' settur bankarju bżonn kolli wasra ċetezza legali u l-lek qed insaqsu għal klarifikazzjoni fuq leġislazzjoni tal-MDA eżistenti biex hekk nagħmlu ċar il-banek għandhom bżonn konkormeta ma' mal-ħtiġijiet ta' kapital tal-livell wieħed u tnejn, imma r-ruol ewlieni tan il rapportu li jipprovdi inċentiva ċara biex innaqsu il sovereign exposures u jkun hemm approċċ l lejn it-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja u aħna ħiġna b'sqarrija b'saħħitha ħafna għal sistema tħares il qudiem però tkun waħda prudenti u billi wasanna għal appoġġ eh, kbir fil-komitat nitamaw li nkunu nistgħu nivotaw illum favur dan ir-rapport biex hekk nkunu nistgħu nibdew delogaw biex hekk nkunu nistgħu nibnu joni bankarja u natuha l-iktar għamla sabiħa li nistgħu. Grazzi ħafna issa fisem l-SND l-Onorevoli Ferreira għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, Sur Kummissarju. nistaw najdu illi eh, fil-zona euro eh, bimezz tal-Unjoni Bankarja biex kun tista' tagħmel reazzjoni għal dak li għal kriżi u r-rapport tal-2012 eh, taw bidu għall-Unjoni Bankarja. U għalhekk din il-proposta mbagħad ġimġeddet fil-2015 fir-rapport tal-ħames President u għalhekk l-Unjoni Bankarja essenzjali għal stabilità tal-euro kif ukoll għas-sistema finanzjarja fl-Ewropa u għalek b'din il-fiduċa aħna fimna l-importanza bażika ta' din l-Unjoni Bankarja. iġifiri anki regoli wahdanin l-SSM u s-sistema ta' riżoluzzjoni wkoll ġo finalizzati b'suċċess straordinarju. Imma dan huwa proġett illi huwa ta' riskju oli li għanna bżon nitlu iktar fil-fond u okol hemm bżon ta' reċiproċità ta' meta diġu għal fiduċa għandna nafu l-FDIC u l-sistema Ġermani. Dawn ma biss iż-żewġ eżempji illi jeżistu u li jibdew bil-garanzija ta' depositu li eh, garanzija essenzjali biex ikonna l-Unjoni Bankarja jekk ma konux nistaw nastabilizzaw l-Unjoni Bankarja minħabba din l-iskema ta' garanzija ta' depositu speċjalment f'tret pilastru li u diġà mdajjef mhux ħażin imma almenu jeżisti imma jekk ma jkunx hemm ir-reviżjoni eh, u ta' backstop komuni aħna jkonna riski serji illi kunem smantellimentu għalek meta naraw il-pilastri jeżistu li diġa jkunu fatturu, fatturi ta' nuqqas ta' bilanċ. Tafu illi ovvjament eh, kejk illi kejk illi jkun maħkun sow, eh, msajjar sow u għatajja passaxa ma jekk ma jkunx msajjar sow, ovvjament ikun ta' dannu. Issu għal minuta u nofsil onorevli Von Stork. Grazzi ħafna, President. Illum għaddin netkelmu fuq is-sistema bankarja u illum hemm żewġ aspetti għal ġbir tal-ispejjeż biex inkunu nistaw eh, nagħmel winding up ta' dawk il-banek illi ifallu u hemm supervizjoni waħda nilqas biss taħdem ma' politika ta' supervizjoni monitoraġġ issa tħawdu m'għandniex politika indipendenti supervizjoni sur xogħol diġà kritika dan il-fatt mis-CDU għamel appell għal bidla fit-trattati Ewropej. Għalhekk jekk is-CDU qed issaqsi għal din il-bidla għal distinzjoni bejn politika monetarja u supervizjoni hawnhekk fil-Parlament is-CDU ma poġġax din il-proposta. Issa niġi għaliġu għal EDIS, l-iskema tad depozitu Ewropej, għax li tkellim biss fuq CDU mal-CSU oħrajn, tassow u illi minna faddal fil-Germania ikun qed iħallas telf tal-banek, u għalhekk aħna issa m'għandniex m'għandniex bżonn biss klim, għandna bżonn ta' fatti u għandna bżonn ikonna votazzjoni nominali fuq il-skema tad depozitu Ewropew biex f'dawn ir-reġuni eh, tal-Ġermanja tal qabel elezzjonijiet biex naraw eżatt xed jiġri u l-alternativa tal-Ġermanja hija kontra issa issa għan isem eh, l-Aldi il-Sinjura eh, Gulah. L-Odwa Tajba President, Komissarju, Il-rapport fuq l-Unjoni Bankarja ma tridx tkun opportunità li namlu kampanja elettorali interna, imma dan huwa suċċett tant importanti u fejn forsi fl-axar mill-axar nistaw ikonna perspettiva uh, stampa ġenerali u grazzi Roberto dak li tal-ħidma tiegħek probabbilment u għal-uniku fajl fejn l-Europa dawn l-axar tliet snin kienet għed eh, eh, tajt li għamlet passi il-qudiem fuq suġġett tan delikat. Jina nixtieq nifoka fuq il-fajl tal-Edis jina Shadow Rapporter biex najċi affarijiet li huma importanti skont l-ewwel net għanna bżon tassew ta' bil-fors illi nibnu din il-fiduċa reċiproka, għax dan it-test huwa test illi jolqot kustjoni delikati. Ir-rapport eh, tal-min ifaddal u aħna minna ma nistax najt illi eh, nitkelmu biss fuq livell nazzjonali hemm pajjiżi fejn hemm bżonn inħarsu eh, it-tfaddil huwa wkoll ta' suġġett eh, ta' suġġett ta' interess komuni għax hawn għaw is-saħħa tas-settur tagħna bankarju ekonomiku u għalhekk ir-rabtiet huma viċin ħafna bżonn ikunu prudenti ħafna bżonn nmonitraw is-sitwazzjoni u ma najdux illi mill-lejl għanna raħna simbitu l-affarijiet, mson eh, naħdmu fuq il-fiduċa, fuq il-kondizjoniet u għawnek sur kummissarju tasso mill-ewwel diskussjoni f'dan il is-suġġett naf illi għanna bżon natu l-garanzija li kummissjoni tassew hija lesta biex eh, tassew ikolla rwol tagħha tir-rispetta dak li hemm fit-test u ovvjament nistaw ukoll nrabu xiftit bil-kalendarju bl-iskadenzja xil ħidma hija waħda tajba forsi sendumu xiftit imma mill-ġdid biex ikun suċċess għanna bżonn li jkun hemm fiduċja bejnietna. Grazzi ħafna din il-proposta jekk jew hekk li hija t-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja. Grazzi ħafna issa fisem il-Gwe Onorevoli Kari naddilek il-kelma għal minuta u nofsu kol. Grazzi ħafna, President. Meta salvajna il-banek il-gbar matul il-krisi finanzjarja bid flus tal-kontribwenti għax il-banek il banek kienu saru gbar wis biex ifallu. Rridu u koll eh, jħorġu jġibu falliment u koll fis soċjetà u jkun hemm falliment sħiħ, ma l-ewwel passi li nistgħu nagħmlu biex nisalvagardaw il-kontribenti tagħna fil-kriżi li se tfaqqasha huwa illi il-banek isiru eh, tant kbar illi mill-ġdid il-kontribenti ikollhom salvaw. Imma tmien snin wara l-Ronu Bankarja ma xi tagħmel xejn fuq dan l-aspett Is-settur bankarju kiber ferm iktar u iktar konċentrat u memx leġislazzjoni illi tikkonsidra dawn il-banek li huma kbar wis biex ifallu. Walek il-banek jibqaw jikbru. B'din l-ewwel assikurazzjoni li ma jkonniex eh, kriżi bankarja oħra, dan l-ewwel rapport ta' kull sena fuq l-Unjoni Bankarja kienet opportunità ta' deb biex impoċċu dan is-suġġett ta' banek kbar wis biex ifallu fuq l-aġenda mal-Parlament Ewropew ma' Milxek u Mario Draghi għamil parti minn dan il-grupp negattiv, grupp ta' dawk il-banek ewlenin. Aħna nistgħu nippermettu illi Mario Draghi għamil parti minn dan il-klabb ta' gvernaturi ta' banek illi suppost u jagħmel supervizjoni tagħhom, ma naħsibx. U għalhekk isna għandna rapport illi mhuwiex kritiku ma nistgħux nappoġġaw issa fil eh, għal-grupp tal-ħodor is-sur Gilgold. Iva, grazzi ħafna, President, Kummissarju l-ewwel net nixtieq ngħid. Illi. Ja, sfortuna kif wieħed mhux qed ikun eżatt bit-terminoloġija biex nirbħu xi ġlieda interna waħda domestika mhix kwestjoni li kontribwenz se jkollu jħallas ta' riżoluzzjoni bankarja. L-Unjoni Bankarja qiegħda hemmhekk biex tħares l-investimenti u l-investituri u għalhekk il-kredituri ikunu responsabbli. Ekk l-affarijiet suppost jaħdmu u s-Sinjura Von Stork sfatatament qed toħroġ bi gidbiet hawnhekk u se jkollna naċċettawhom imma jekk intkom mill-xellu qed tagħmlu kritika bħal din fuq dan ir-rapport kun ħaġa tajba li kiku meta ntqajna biex niddiskutu li intkom ġejtu biex tagħtu l-kontribut taħkom mhux ġust illi mbagħad tiġi bil-kritika hawnhekk fis-sessjoni plenarja fejn fil-laqat pubbliċi fejn Roberto Gualtieri, Gualtieri ħareġ b'stedina miftuħa laqas biżġejtu għalhekk lill-Kummissjoni. Nixtieq nilqa ħafna minn dak li qed intamlu. Jien għandi wis talba waħda. Fil-rapport ħafna punti li ma ġewx riflessi fil-programm ta' ħidma tiegħek ma tantxajt xi ħaġa Lord Hill fuq dan is-settur bankarju kenna talba espliċita u fuq l-arbitraġġ regolatorju għal dak li huwa l-assikurazzjoni u s-settur bankarju. ma hemm suġġett ukoll li huwa importanti ħafna u jiena interessat ħafna kif niżguraw illi sinjali differenti li din joħorġu fuq il-capital buffers biex innaqsuhom. Illi dan forsi ma jiġrix għax aħna ma nistawx namlu l-iżballi li għamilna il-biraħ. Grazzi ħafna. l interpretu matul il-diskors ta' Sur Gilgold qal li s-Sinjura Von Stork uh, kienet qalet gidba dan huwa dan huwa diskors parlamentari li wieħed jgħid illi huwa giddib huwa possibbli illi l-interpretu um, kellu tort li l-persuna ma għalet ċek jew le hemm bżonn naraw ftit Iva, grazzi ħafna, l-Onorevoli Valli minuta Unos għal EFDD. Iva, grazzi ħafna, President, l unet xtaqt najt il-kollega eh, Gil Gold illi il-kontribwenti ġermanizi għadhom esposti ħafna anki b'dan introduzzjoni ta' tielet pilastru għax billi mamlux l-ewwel pilastru mfakkar li l-Komissarju Hill u distinzjoni tal-Unjoni Bankarja għandna l-Banek Universali illi jista' minn banda waħda jagħmlu spekulazzjoni mat medan tal-oħra jkollhom garanzija tal-kreditu ta' min qed ifaddal. Dan għadu jeżisti m'hemmx din id-distinzjoni eh, smajna biss dawk li għadin fis-seta' u għalek għassanna t-tini pilastru li daħħal il-konċett ta' current account pala investiment Iġifiri, kumpanija li għanda iktar minn 150 euro biex tkun tista eh, tħallas il- eh, eh, nistaħa tista tista tiġi meqruda minħabba li hawnhekk mhux nsibu soluzzjoni għax li sibi ma tistax dejjem issellef fil flus tal-aħħar rikors u l għandna sistema fraġli ħafna aħna eh, ħdimna minar ma ħsibna fil-krizi bankari biss fuq il-konsekwenzu l dinja situazzjoni ta' sew paradossali b'instabilità ta' sew kbira ta' suq għax is-swieq mhumiex ignoranti jafu sew xed jiġri inqas minn 40% minn jannar fuq l-istokku għalhekk din hija sitwazzjoni supervizjoni kif qed nagħmlu mhijiex se topera sewa x'qed nifokaw fuq il-kreditu u fuq ir-riskju tal-kreditu u mhux fuq il-prodotti finanzjari u jiena dejjem ngħid dak li jgħidu l-banek Franċiżi jew il-Deutsche Bank li huma mimlijin bid-derivatives. Maħnis sejra hawnhekk serin driġġol ħajt. Grazzi ħafna. Grazie onorevole Valli per il gruppo. Assur Valli al gruppo e EFDD NF Mono. Uh, iva, hemm bżonn naraw eh, dak li nista' ngħid fuq l-2015 nista' ngħid dil-ħidma tagħkom biex tkunu tistgħu tappoġġaw il-lobby bankarju ħadem sew sisow. fil-fatt leġislazzjoni tiegħek marret eh, wara dak li jistgħu jgħidu il-kontribenti tagħna tal-Ewropa waqt li l-Franċiżi kienet fis-sajf meta kienu fuq il-blat u għalhekk il-klijenti tal-banek se jsibu ruħhom f'nassa u kif se jagħmlu u se jkollhom huma jħallsu l-aħħar kont u għalek dan huwa għabisser mill lissibi ta' sovranità tal-banek u it-twaqif ta' totalitarizmu finanzjarju biex nsalvaw ir-rol. U għalek il-sistema ta' garanzija ta' depositu tilet, eh, eh, eh, pilastru fit min snin qatt ma se jara d-dawl għax il-Ġermanja ma tridux u għalhekk rajna fl-2015 bil-falliment tal-erba' banek reġjonali illi appoġġaw il-kontribwenti żgħar u għalhekk biċ-ċarbira tal-klijenti eh, huma eh, rovinati u ħafna minnhom kommettow suwiċidju. U għalhekk naraw dejjem il-lobby bil-ankarja u l-unika soluzzjoni hija illi eh, nwafqu din dan il-skema tal-Bank Universali għax hekk l-rovina sħiħa tal-poplu tagħna illi se negravaw biss il-riski u l-problemi. Imma investik komissarju għax in-nies huma irrabjati għax in-nies huma sovrani u ser eh, jiġildu kontrikom. Non iskri. Issa isur Zarja Nopulos għal minuta. Union Bankarja permettiet li natu saħħa l-sistema u minajr ma kienet tappis fuq dawk li fadlu flus u ma mhux veru għalix nafu li l ispejjeż edin jizdidu mod ġeometriku u dan għandu impatt fuq il-qat l-evalwazzjoni tal-Unjoni ma permettilniex illi innaqsu l-pis fuq id-djar ek ġara fil-fat hemm ħafna affarijiet involuti ma il huma il-prodotti li jintużaw id-djar fid-djar li se jsaħħu u jgħinu lil banek biex jistanaw dawn lawk li qed jippruvaw jinqdew b'dawn is-sitwazzjonijiet kollha u ċ-ċittadini se jħallsu għal din il-sistema kapitalista biex inpaxxu lil kapitalisti. Grazzi. Herzlichen Dank, äh, Herr Präsident, Herr Kommissar. Grazie ħafna, Kommissarja. Il-rapport fuq l-Unjoni Bankarja eh, ed ħarsu lejn is-sena li għaddiet u fit tlet pilastri eżistenti tal- Unjoni tiwri li għadu għaddej ix-xogħol qabel ma l-Unjoni tiġi espansa nal u fuq xogħlijiet li ġam bdew l net li stati membri irridu jimplementaw japplikaw dak li ġi maqbul kummissjoni għandha bżonn ta' iktar oversight u, u pressjoni fuq l-istati membri. Jekk il-pedament tal- Eh, unjoni bankarja tkun instabli, allora anki dar li se nibnu fuqa se tkun instabli. Jiena imħasseb fuq il-talbiet eh, minn l-awla għal regoli oħrajn, sinjuri ridu l-ewwel implementaw regoli li diġa qabilna fuqhom li speċifiki fuq l-involviment tal-kredituri mhumiex edinem hemm sempliċement għal meta eh, eh, ikun hemm ġurnata tajba. Eh, aħna rridu niprevjenu r-riski, rridu applikazzjoni intelligenti biex nipproteġu ċittadini u l-grupp tagħna għal-grupp tagħna dan huwa importanti ħafna. U aħna nagħmlu appell lill-Kummissjoni biex biex jaslu għal riżultati fuq il- aħbarijiet fuq l-aħbar li taw fuq l-Unjoni Bankarja u minn għandek kummissarju aħna nitolbu li kunem proposti leġislativi irridu unjoni eh, bankarja stabli u effettiva u għatem ħafna eh, xogħol xisir. Sur Balz, hemm mistaqsija minn għanti Survalli taċċetta. Survalli, il-mikrofonu. Nirringrazja l-Onorevoli Balz tal-li et jirrispondi informazzjoni. Naturalment, mux iktar minn blue card wahda eh, għal kull eh, kellim. Eh, inkella ma jkunix bżejt ħin biex namlu votazzjonijiet. Nirringrazzja l-onorevoli Balz ta' risposta li settini. Inti taf li introduċejna sa regoli fuq il-banek mill-2013 ma nistawx namlu għajnuna tal-istat. U fl-Italja kien hemm erba' banek li kellhom problemi u l-Kummissjoni kienet rigoruża ħafna. U jiena nistaqsi għaliex ma eh, se rigoruża bl-istess mod bi riżoluzzjoni tal-Bank Ġermanisi li f'Ottubru l-istess periodu li kienet rigoruża fil-Banek eh, Taljani waqt li l-Banka eh, Ġermaniża kellhom għajnuna tal-Istat ta' 3 biljuni. Ma nistax nifhem għaliex aħna rigorużi mal-istati tal-Mediterranu mal-Ġermaniżi mm, qed jadottaw sistemi problemi differenti. ċini l-interpretazzjoni tijak? Jina ma femċ eżattament il-mistoqsija, pero nistanajt illi il-trattament iktar rigorus tal-banek taljani kien ġustifikabli u japplika l-istess għal banek oħrajn di Sur Valli. Naħseb dik il-mistoqsija aktar aħjar tajda tamela lill-Kummissarju Hill illi qiegħed magħna llum jista' jitkellem fisem il-Kummissjoni. Jien naħseb il-Kummissjoni fil kastar tal-Banek Taljani kella aġir perfett. Grazzi Sur Balz. Għal minuta u nofs il-kellim li miss. Grazzi. Grazie anche Roberto Gualtieri, ta' rapporti anche eccellenti illi kellu bħala messaġġ prinċipali huwa illi tazza nofsa mimlija fil-Unjoni fil Bankarja. Nofsa mimlija u mhux nofsa vojta. Imma nofsa mimlija biss għaxat hemm ħafna xisir. U peress li il-tazza hija nofsa mimlija, il-pjan ta' regolamentazzjoni mandux jiġi konsiderat bħala eh, rollback ta' regolamentazzjoni ma bħala revizjoni biex inkunu nistaw umbat nimlew sew din it-tazza fil-qasam tal-banek tal huwa ovvju il-problema ta' non-performing loans għadu maġiġ trattat sew bl-Unjoni Bankarja, il-kapitalizzazzjoni tibqa instabli u b'mod partikolari il-banek sistemiċi mhux u huma Eh, sodisfaċenti u dinja waħda mill-raġuni tal-konfuzjoni fil-ban fil suq Il-proposti għal riforma għandha tiġi implementata b'moċċera u mux imdajfa livelli suffiċenti għandhom jiġu implementati biex il-bail-in li huwa bżonjus ma, ma joħloqx konfużjoni imma jipproteġġi il-ċittadini bħala Eh, anki eh, lo schema ta' protezzjoni ta' garanzija ta' protezione għandu jiġi implementatu kol element importanti eh, u kol strateġija kredibli biex ma jkunx hemm esposizjoni tal bane Il-rapport ta' Gualtieri jatina gwida tajba kif nistaw nimlew it-tazza Sur Vajsaker għaw mistoqsija għalik minnaħa tal-onorevoli Wolf. Taċeta? Ija, Sur Wolf għandek il-mikrofonu. Grazzi, Sur Vajsaker. Mistoqsija sempliċi, għanna rapport tal-Unjoni Bankarja. L-opinjoni tijak hija li jem metodu wieħed biss li wieħed jista' jiproteġi l-banek fil-Unjoni Bankarja jew jista' jkunem hemm anki metodi oħrajn jew alternativi oħrajn disponibli biex intejbu eh, il-tkabbir eh, eh, u l-impigi u l-inflazzjoni minn flok din l-Unjoni Bankarja il li nintejbu l-Unjoni Bankarja la hija neċessarja u la hija suffiċenti bħala kondizjoni biex innaqsu eh, biex intejbu it-kabbir. Però huwa importanti għal biex l-ekonomija jaħdmu b'mod sew, għal daqstant huwa importanti għal biex ikorna tkabbir sostenibbli. Kif inti taf, mhux kull pajjiż l-Unjoni Ewropea huwa membru tal-Unjoni Bankari. Il-membri kollha tal-żona euro huma parti huma eh, inklużi. U għal din raġuni aħna għandna din l-isfida bejn il-ħtiġijiet tal-Unjoni eh, Monetarja fuq il-regolament u l-ħtiġijiet tas-su intern. U dana ifisser li fil-komitat ix-xoltana huwa interessanti imħabba fek. Sur Lunes. Fil-rapport fuq l-Unjoni Bankarja hemm ħafna punti importanti u utli Per eżempju, din il-vizjoni kritika ħafna fuq l-istress test għal banek fl-Eurozona qed inħares lura jien lejn l-2011 kien hemm banek illi weħlu f'dan il-stress test u nafu x'ġara lilhom, jekk nixtiequ li l-banek ikunu iktar b'saħħithom fl-Ewropa rid ikun hemm iktar kontrolli, kontrolli aħjar. U dawn huwa importanti eh, fil-parlament fil-futur se jkonna diskutu dawn l-affarijiet aħna smajna per eżempju fuq il-European Deposit Insurance Scheme għal dastant mm, dak li għetni diskutu l-lum relevanti mod importanti jena inħoss li jahasra illi dan rapport però edin eh, jgħat jitratta l-affarijiet mod pozittif wis, per eżempju, eh, eh, trash credits fejn il-pajizi tal-nofsinar edin ikollom jġildu kontra taħħom u rridu verament naraw xinu ma u nisfidaw il-politika ta' sud Draghi. Grazie, grazie ħafna President u grazie Komissarju u eh, jina nishtiq nirringrazzja il-rapporter u il-shadow rapporter fuq dan il-punt tant importanti. Pero jidispeċini li għawnek edin naraw illi mux hemm affarijiet illi dejquni għax qed nuru hawnhekk l-ignoranza enċiklopedija tagħna fuq dik li suppost tkun id-demokrazija. L-Unjoni Bankarja hija forsi soġġett l-iktar importanti illi imur kontra demagogija ta' renazzjonalizzazzjoni tal-futur ta' ċittadini Ewropej rana daw l-aħħar snin li jixtiqu biss ġid u stabilità ta' fl-Ewropa. U għalhekk naf filli qegħdin navvanzaw, naf li hemm komplessità teknika din nitkellmu dejjem fuq il-politika wara kollox, imma huwa importanti illi l-Unjoni Pubblika tkun dejjem l-opinjoni pubblika tkun dejjem informata u nkunu nafu regoli bażiċi tad-demokrazija. Ġifieri tkun hemm iktar zelu iktu kunem iktar entuzjasmu dawn il-pajizi e u l-għalek il-Komissjoni għanda bżon tkompli għaddejjien u iżżomm il-kolb. Grazie. Issa, e, Onorevoli Kalve, għandek mistoqsija. Miss e, Sursani. Prego, onorevole, la sua. Il-mistoqsija tijak, Sursani. Kollega, Jiena u koll naqbel fuq il-fat illi l-Unjoni Bankarja hija importanti ħafna bħala kizba, però il-pjana għadu mwix imtem. Eh, L-opinjoni tiegħek hija verament kisba l-fatt illi fil- illi fil-sistema tal-garanzija tal-depositi kemm tħoss li din il-garanzija hija neċessarja? Eh, eh, Tista' eh, tkun bil fak joġbok? Skużi, Signor President. Skużani, President. Naħseb illi dan huwa rizultat li qed jinbena ftit ftit, imma huwa huwa riżalt tajb li qed ikonna u għalek għanna bżon ta' nżommu l-kolp nibqgħu għaddejjin. Grazzi, Urban Crespo, minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. U għalek wara t snin tal-krisi għedin naraw illi miljoni ta' euro li ġew mill-fond pubbliku mill-banek u dan ifisser illi 5 tal-budget Ewropew. U għalek għed naħseb per eżempju fil-banek il-gbar ta' tramontana li huma dawk li għed jappużaw liktar mill-ekonomija Ewropea. U għalek għandhom exposure ta' riskju ta' 7 miljon euro u għalek għed nitkelmu fuq il-GDP tal-Ġermanja. U għalek l-autoritajt Ewropej uraw ruħom li huma inutli biex ikunu jista' jiffaċċjaw dawn il-banek imħabba dimensjonijiet sproporzjonali tagħhom u biex jagħmlu ordni fil-kontijiet tagħhom. U għalek meta jkun hemm stat ta' insolvenza tal-banek il-kbar li waslunna għal kriżi finanzjarja ġdid imbagħad se naraw fuq dan ir-rapport il-flowel snin tal juni Bankara se jkollha riżultat tajjeb, se jkollha suċċess suċċess għax dan il-proġett wara sej jimpon sejjejn biss li jkun hemm riformi strutturali fil-pajjiżi tal-nofsinhar u jiksru l-sovranità ta' dawn il-pajjiżi u l-poplu jkun f'miżerja kbira. U għalhekk qegħdin naraw ukoll ir-rwol tal-supervizjoni waħdanija li se jkun kontra il-poplu eh, Grik kif rajna fl-2015. U għalhekk rajna il-konsekwenzi ta' falliment kbir u ta' katastrofe li kien hemm ta' diżastri f'dan il pajis u għalek għana ma nistawx noqodu bidejna eh, fuq zaqna ma tanaw skandli bħal dawn u għalek dan huwa periklu għas sovranità u stabilità ta' l-Ewropa. Nistaw imbidlu din is-sitwazzjoni u għalek aħna hekk għandna bżonn nagħmlu issa. Grazzi. Is-sur Wolf għan żewġ minuti. Grazzi. Ħafna snin ilu qabel ma morna fuq il-qamar u qabel l-internet u qabel il-mobiles u qabel is-son kontest tal europa kien hemm idea ta' pajjiż ġdid li joħroġ mill-Ewropa. Imperu ġdid, l-Istati Uniti tal-Ewropa. U f'dan l-imperu kien ikun hemm bżonn għal munita ġdida u għal banek eh, għal banka ġdida, il-Bank Ċentrali Ewropew biex intejbu l-produttività, il-possibilitajiet ta' impiegi, l-opportunitajiet ta' ċittadini Ewropej. Issa għajn naraw il-lum xanna u dimna, għanna għat u uh, għad fost iż-żaza aktar minn 30% il-GDP nizel. Illum imxejna qudiem imma l-Unjoni Ewropea u l-idea tagħhom għadhom fil-passat. Uh, aħna għandna persuni li għandhom ħafna talenti u hija ħasra bħalek per eżempju surħil illi qed tippruvaw eh, talqu fuq idea antika tal-passat f'dinja moderna u dan kollu għandu jtina soluzzjoni waħda. Aħsbu f'dawk il-pajjiżi li mhumiex fil-Eurozona li msejrin tajjeb idejat hemm idejat aħjar minn dik illi għandkom illum intkom. Sur Wolf, għaw mistoqsija għalik minnaħa ta' Sur Hokmark ta' ċetta Grazzi ħafna. Inti nostalġiku fuq il- eh, fuq Hastings 1066 imma bat għandkom il-Vikingi wara dan. Jina naħseb illi meta nisma lilek il-problemi kollha ġejjin minn Brussell, però jekk inħarsu lejn il-problemi il tar-Renju Unit mhux ma kienx ikun iktar Brown minn Brussell li ħoloq il-problemi fir-Renju Unit forsi kien ikun aħjar kieku l-banek kienu jkopru il-su Ewropew illi ma kienx hemm regolament ġungla ta' regolamenti ma' waħda. Edkom tippreferu preferu eh, ġungla ta' regolamenti nazzjonali u miflok waħda regolament wieħed għal kullimkien. Ir-risposta tiegħek Jiena kontent ħafna nisma il-mistoqsijiet minn għandek sur Hokmar. Waħda mill-affarijiet importanti li hija inti tajt ġongla. Jiena ngħid regolamenti kompetitivi fil-glob, fid-dinja. Fil Però bħala riżultat intkom għandkom għad kbir eh, eh inflazzjoni negativa deflazzjoni imma pajjiżi bħal Renju Uniti li ma barra mill-Eurozona li għandhom bażi iktar kompetittiva e, issa qed naraw tkabbir kbir e, impigi livelli ta' impigi għolin, produttività ħafna ħjar mill-Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija li inti tistaqsi li billi meta inti kollok regolament wieħed biss għaliex dan ir-regolament qed jiddistruġi l-Ewropa waqt li dawk li għandhom e, regoli kompetittivi qegħdin jimxu l-qudiem fid-dinja kollha. Signor Rebega, Commissario. il-problema principali li għanna bl-Unjoni Bankarja hija trasferiment tal autorità lil mekanizmu eh, wieħed ta' supervizjoni. Aħna rajna xi tfisser jekk ma nistgħux ngħidu deċiżjonijiet eh, domestiċi u rridu nistennew għal eh, deċiżjoni ċentrali minn Brussell. Nixbet l-attenzjoni li kull stat membru għandu su differenti E jiddependi mill-standard u mill-imġiba mill tal-konsumaturi. U importanti illi rapport jgħidilna li mumma l-istrumenti li huma disponibli għall-Istati membri biex indipendentement ikunu jistaw jittrattaw eh, is-sitwazzjoni ta' kriżi. U il problema l-oħra hija l-differenza ekonomika bejn l-Istati membri ma nistawx ikonna Unjoni Bankarja sakemm il- kummissjoni ma tkunx għamlet l-standard ta' ħajja Eh, uguali kull kullimkien jekk hemm kriżi bankarja fl-istat membri il-Banek Nazzjonali jridu jittrattaw din indipendenza x'għandhom l-esperjenza storika li hemm bżonn għal problemi nazzjonali. Balzo għal minuta. President, l-Unjoni Bankarja hija strument ta' integrazzjoni illi tixtieq tisfrutta l-kriżi ekonomika biex dejjem iktar titħol fl-integrazzjoni Ewropea. Il-rapport eh, tal-ħames presidenti, ħames presidenti, tawna idea fuq l-elementi bażiċi ta' Unjoni Monetarja ġdida. Dina ma tistax tkun effettiva, specialment għaliex il-pajizi ma jistawx jamlu politika monetarja nazjonali. U b'dan il-mod, l-Unjoni Ewropea edha tikrolla. U fuq din il-kwistjoni mem lebda soluzzjoni fil-fat. L-anijiet prefissati tal-Europa unita ma, ma nistawx niksbuha. Għalix Unjoni verament demokratika eh, eh, ma, ma tistax teżisti f'dan il kas. Langen, grazzi President. Għanna għoddimna bieċa xogħol importanti tajba bil-affarijiet pozitivi tal-ewwel snin tal-Unjoni Bankarja, anki jekk il- e, mhix kritika biżejjed, l-ewwel punt is-separazzjoni tal- eh, supervizjoni monetarja u bankarja għanna bżon anki bidla fil-trattati biex namluħda e, eh, il-rata ta' equity telaw u s-self fil-Europa tal-nofsenar nizel. Tini punt il-banek bar u l-SMEs għandhom <laughs> jisodisaw l-istess kondizjoniet u dana ma kienx previst. Eh, pero issa sar prassi u il-burokrazija twassal għal self li najdu l-omana illi minn 500.000 il-fuq irridu ikunem rapport, irridu ikunem rapport għall-ICB memx naqas evalwazzjoni għal bonds statali. Isur sur Giegold tkellem fuq il suġġett favorevoli, eh, preferit tijaw illi e l-assikurazzjoni tul-barek għandhom ikollom l-istess regolament. Umbat, fuq il-kwestjoni tal-Unjoni Bankarja, għalix Spanja ma kienx parti mill-Rescue Fund u l-Belġum u l-Lussemburgu għawżew l-istess sistema biex jisarvaw Dexin, jessur kienem għajnuna statali għal Dexia fe 24 sija u dana kien zbal kbir. Grazie. Sur McAllister taleb blukar card anke kitkom it-nejn membri tal-istess familja politika dan huwa kontra l-ispiritu tal-blu card. id dispieċini Signora Beres. Grazzi, President. Jena nishti najt li naqbel ma' Sur Balz meta jgħid illi għanna nkomplu b'dak li bdejna. Għaliex jekk aħna ma namlu hekk, skont inkunu edin namlu biss bizzejiet biex nieħdu l-ħtija ma ma namlux bizzejiet biex nieħdu l-proset. U jekk aħna naħsbu illi rridu naslu sal tmiem triq li qbadna, allura mela kollegi baqalna ħafna iktar x'namlu minn dak li semmejtu intom, hemm bżonn ta' dan din is-salvagwardja fiskali u għandna bżonna u bżonn ukoll garanzija tad-depożiti jekk le dak li aħna ksibna sejdur kontrina. U jiena nixtieq li flimkien nimxu il-qoddim determinazzjoni. Jiena qed nisma' minn jgħid li rridu innaqsu ir-riski sabiex inkunu nistgħu naqsmuhom imma wara dan il kunċett sabiħ hemm dibattitu iktar eh, ta' sustanza fuq id-dejn sovranu jiena qed niskanta li l-istess persuni li ma jridux jikkalkulaw approċċ internazzjonali f'dan il-qassam iridu fl-istess ħin ma jikkalkulawx il-dejn sovran b'mod sostenibli u huma wkoll ma jridux li ikunem il-din sofran ikun jaħrab l-spekulazzjoni u ikunem un taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Għan naħseb illi ċertu moment hemm bżonn li wieħed jażel. Ruonen Onorevoli Woman Lerner għal minuta. Grazie, President. Għal darbohra, edin inħalsu il-kontijiet tal-Europa ta' nofsinar tal-Europa. Dawn ma kienux kiku jeżistu kiku jkunem eh, skema ta', ta garanzija ta' depositu komuni. Jena nefem eh, il-rapport Gualtieri u inaċċettaħ. Il-fiduċa hija eh, il-bazi ta' kull attività bankarja. I-ċittadini meta jinvestu l-flusom għandhom fiduċa li l-flus jibqaw hemm il-banek huma differenti mill-tramuntana għan-nofsinhar. Ir-riski huma differenti wkoll. Skema ta' garanzija ta' depozitu komuni huwa diffiċli li jintlaħa u għal din ir-raġuni jiena kontra ir-rapport Gualtieri. Grazzi. Mattia sal-minuta. Grazie, President. Kollegi, meta irridu nħalsu l-kontijiet tal-pajizi tan-nofsinar, irridu naraw xkien il-trasferiment tal-pajizi mill-nofsinar għal tramuntana biex insalvaw l banek ġermaniżi, per eżempju, miljoni ta' euro eh, edin fil-banek Ewropej u għal dastant aħna qed niġġustifikaw dak li ma nistawx niġġustifikaw fil-fatt. Dawn huma aħbar li ma jkorrispondux għal realtà ikun iktar importanti kieku naħsbu għal dak illi għal mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni li mhuwiex biżejjed ma nistawx aħna naħsbu Eh, illi se jkunem eh, supervizur wieħed. Ilu jeżisti sentej u meta kienem bżonnu ma ħadimx. So, f'pajizi kienem bank illi falla sentejn ilu ħat ma għal xejn. ħat ma ħat ma nafx nul, dan il-bank banif dinija pubbliċità verament eh, u xejn iktar Delange. grazie President. Kien kollega li qal illi rridu intemmu dak li bdejna l-Unjoni Bankarja kienet waħda mis-suċessi tal-Europa imma issa ma nistawx naddu riski li tal-banek għal ċittadini. L-Unjoni Bankarja hija bazata fuq tliet pilastri il-fond ta' rizoluzzjoni, il-garanzija ta' depositi u l-mekkanizmu ta' rizoluzzjoni unika. U l-mekkanizmu ta' vigilanza. Aħna ma nistawx issa najdu illi l-garanzija ta' depositi miex garantita mis sistemi nazjonali. Umbat wara naġlu bit-tilet pilastru. Għalix eh, għatman nix il-fiduċa, rridu naqsuhom ir-riski u minnaħa l-oħra laqas il-ftejim eh, illi eh, illi saru flow żewġ pilastri huma garantiti. Irridu mhux biss nalqu dak illi bdejna u ksibna u bdejna niksbu, imma irridu eh, ikolna anki kriteri xierqa illi nistaw napplikaw jiena favur ta' tele pilastru imma mhux a favur li naġlu Issa, għaw mistoqsija minn l-onorevoli Monota, ċetta, Iva, mistoqsija. Iva, jina, nifem l-argumenti tijak, imma il-mistoqsija li namillek hija liħin kollu tajt li jessemmi il-kontribwenti li l-dana mandom xie komplu jħalsu. Intom tasbu li l-kontribwenti mandom xie kol kontijiet fil-banek u li eh, jekk ma jkunux eh, imtalbin, mitlubin jamlu kif ġara fl-Italja, f'Diċembru fl-2015 fl-Italja f'dak il-banek li fallew. Għallek il kontribwenti għalija jfisser li huwa klient ukoll tal-banek x'taħseb dwar dan. Exactly, and therefore look at the rules. Iva, e eh, ma regoli huma propju e li depositu sa sa dak il-livellu ma garantiti mill-iskemi e che il è huma o è che il-prodotti tal cliente li huma ta' o li minar ma informao eh, eh, e, li hija kwistjoni tal mustal mhux tal-garanzija ta' na da che li nibża wis illi e jekk l membri u mux nsemmi l-ħat, jipruvaw jisibu mod eh, biex jevitaw il-prinċipju ta' bejlin li hija ħaġa li għanna biex innaqsu riskju u naqsu il-perikoli. Eh, allora najdu ok, ma rridux namlu bejlin, allora il-bejl inħalluħ lejn il-ċittadin u lejn l-istat. U imma nibza biss illi l-istati membri ma jishtiqux eh, illi ħallas l-istat taħħom stessi ma l-istat stat Grazie, grazie. <coughs> Sur Fernandez għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President Lewennet, jena nixtieq nifraħ l rapporter ta' dan il-rapport eccellenti li jiġbor l-avanzi li għamilna f'dan l-axar snin fil-bini tal-Unjoni Bankarja dan il-proġett il pro-Ewropew li iktar minnek istabilizza zona euro f'dan l-axar snin għalla volja għat ma il-kuprenni xalli xal dak għanna bżon ta' politika fiskali iktar b'saħħita imma dan l rapport jurina li hemm bżonn inkomplu navanzaw kif qalu l-maġġoranza tal-kollegi tiegħi u jiena Et niħu għost li nara li hemm maġġoranza qawwija f'din għandna l-pilastru u li rridu noħolqu tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja bil il, din l-iskema ta', eh, garanzija tad depositi imma mbagħad dana rridu wkoll m'għandix nirrevedu rridu naqsu il-riski importanti li supervizjoni fuq entitajiet finanzjarju naqsu riski importanti li jkun hemm eh, trasparenza dak kollu li qegħdin jagħmlu l-banek hemm bżonn ta' bidla fil-kwalità u fil-definizzjoni u trattament ta' dejn pubbliku jista' bat ikompli wasal ta' formatazzjoni finanzjarja fil-żona euro li għaddik li qed nippruvaw nevitaw propju permezz tal-Unjoni Bankarja. Għalhekk din it-triq tmur propju kontrarjament għall-Unjoni Bankarja, ma nistawx minxu fija, ma nistawx ikonna għall-Unjoni Bankarja biss ikonna suq komuni, imbagħad ikonna trattament differenti għall entitajiet finanzarju f'dan l-Unjoni għalhekk grazzi ħafna wejjew ħalli konna din il-garanzija tad-depożiti. C'è una domanda per te per lei da parte dell'onorevole Hemm mistoqsija għalik taċċetta? Iva, l-Unjoni Bankarja għat li rnexxiet ħafna ma l-problema li għanna qoddimna li politika monetarja u supervizjoni bankarja ma ġewx mifruda wissa il-Bank Ċentrali Ewropew qed taqraf x'inhu ma riski u jridu jirrestrinġu l-flussi monetarji minn banda u mbagħad minn naħa l-oħra jridu jeħilsu mill-biljetti tal-500 euro dak tajdlu l-suċċess inti tara bħala xaġa negattiva jew bħala suċċess din umma irridu iddaħlu rati tal-interessi tal negattivi. Uh, eh, Grazzi, President. Jinaħseb li il-problemi bejn il-politika monetarja u x-xogħol ta' supervizjoni kienu diġà jeżistu f'ħafna pajjiżi anke bħal ftana għaliex ix-xogħol ta' supervizjoni rrit ikun separat mill-eżerċizzju tal-Unjoni Monetarja biex aħna nirkupraw il-tkabbir fil-żon eurum da mux dovut minħabba il-politika monetarja li għanna imma nuqqas ta' politika fiskali soda u ċerti pajjiżi li għandhom ħafna ċedent eh, budgetarju li qed jikkompli komplika l-affarijiet u qed joħnu il-ħafna ekonomiji tal-nofsinhar. L-Onorevoli Oġok. President, għalli xina għandi biss ftit ħin, ftit punti sen semmi, teoretikament l-inizjattiva fuq l-iskema ta' depositu ta', garanzija ta' depositu hija konsegwenza loġika ta' dak ta' xogħol fuq it-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja. Imma xorta għatem xi dubji dwar kif se jinġabru il-flus il flus għal din is sistema naħseb li l-spejjeż ta' din is-sistema se jkollhom jerfawhom u jagħmlu tajjeb għalihom il-klijenti fil-pajis tiegħi il-Polonja pajis illi għandu ħafna kapital barrani fil-suq finanzjarju intern jiena inqis eh, affarijiet bħal dawn mhux favorevoli il-klijenti tal-banek se jkollhom jagħmlu tajjeb għal ħolqien ta' dawn is-sistemi għal volli aħna ma se nkunu parti tal-Unjoni Bankarja. Aħna manna ebda garanzija li dan se jillimita l-ispejjeż illi jirriżultaw minn ġestjoni ħażina jew l-insolvenza tal-banek f'pajjiżi oħrajn. L-Onorevoli Danuto Kjoġbok. Grazzi. Kriżi finanzjarja ġdida edha d-demna et naraw li l-flus tal-Bank ċentrali ta' dak li huma sinjura ħafna ma fux fejn se jmorru minn kejja rati tal-interessi. Eh, pensjonant fil-Italja talla għalix kien il-bank kien biħlu koko bond illi eh, kien riskjus irridu ma nistawx noħolqu lakuni ġodda għal banek dawk li huma kredituri u l-azzjonisti fil-banek huma biss plosibli jekk id-Deutsche Bank per eżempju isir iktar sikur il-negozju ta' self irrit jiġi evitat mill-biznis normali sabiex ma jkunx hemm banek eh, li mhumiex validi li jħassru s-sistema kollha kemm bżon ta' skema ta' garanzija għad depositi Anki għajja għal iktar għal din ir-raġuni biss. L-Onorevoli Hokmak minuta lil dawk il-kollegi illi tkellmu fuq il-fermentazzjoni Intom tistaw tajdu li irridu iktar burokrazija xinħobbu l-burokrazija jew iktar ma jkonna burokrazija tant l-aħjar xi insomma jiena kemm biex intikom daqati issa fuq id-diskussjoni li qed ikollna hawnhekk fuq il-banek. Grazzi li rapporter Imma il-problema l-enija li qed naraw illum fl-Ewropa mhux innuqqas nuqqas ta' argumentazzjoni fis-settur tal-banek, imma il-kontlarju għaliex issa qegħdin naraw adattament, aġġustament għad deċiżjonijiet li aħna ħadna li qegħdin jitħlu fis seħ Dak li qed naraw għasta tkabbir, nuqqas ta' investiment. U minn dik il-perspettiva illi aħna inxeklu il-banek mill-li u s-swieq jagħmlu l-investimenti u l-likwidità dan ikun ifisser li qed noħolqu problemi akbar għaliex m'hemmx regolament li jista' jikkumpensa għal nuqqas ta' tkabbir għal qatt u rridu nkunu ċari. Aħna maħniex se nsolvu il-problemi jekk nifirdu il-banek u memx maġġoranza favur din l-idea. Honorevoli Hockmark, mistoqsija li taċċetta? Minnanti Signora Ferreira. Sur Hockmark, grazzi ħafna għal xogħol kollu illi inti għamilt fuq il-Libja di, u mistoqsija tiegħi propju fuq dan jinvolvi il-bejlin iġifiri spejjes għas-sidin tal-banek kim inti taf li parti sostanzjali tal-industrija bankarja fl-Ewropa hija imħarsa minn dan. Għawnek hawnhekk qed nitkellem dwar il-banek Ġermaniżi għaliex tip ta' IPS kbira li qiegħda tinħeba permezz ta' dan il-finanzjament privat dawn il-mekkanizmi kollha tal bailin u tħarrisom mill-applikazzjoni pura tal bailin m'hemmx trasparenza eh, fuq il-mekkanizmi tal-għajnuna tal-istat li permezz tagħhom qed dan qed jitaħlu fis-suq. Inti taf bihom dawn, inti mħasseb dwarhom. L-Onorevoli Hawkmark. Grazzi għal dik il-mistoqsija, Signora Ferreira. L-ewwel net l-idea tal bailin hija li il-kontribwenti ta' taxxa ma jkollhomx għalfejn jagħmlu tajjeb għat-telf. U f'din il-leġiżlazzjoni illi jiena kont responsabbli għalija flimkien miegħek oħrajn nista' ngħid illi aħna flimkien irrivatalizzajna il-kapitalizzazzjoni fil-banek. Imma dan ifisser li fil-Ġermanja, fil-Svezja u fil-Portugal li mhux se jkun hemm flus tal-kontribwenti fil-banek sakemm ma inti tkun indirizzajt 8% u kif dan isir jista' jsir b'mod differenti u aħna se nagħmlu segwitu naraw x'inhu għaddej u naraw li l-pajjiżi kollha membri qegħdin jaddattaw għal leġiżlazzjoni importanti dan fil-Portugal, fl-Italja, fil-Ġermanja u fl-Iżvezja. Grazzi Onorevoli Hockmark, l-Onorevoli Marija Sminuta. Grazzi, President. Il-sistema ta' sorveljanza unika illi eh, hemm eh, fil-kontest tal-Unjoni Bankarja u li kella suppost kontribwixxi għall-istabilità u ritna li xorta ma kienx biżejjed. Aħna rajna illi ammonti kbar ħafna eh, ġew eh, minn fuqa biex insalvaw il-banek u dan għamel pis fuq id-dejn tal-pajjiżi u eh, ħafna issa ħafna qat fil-Greċja per eżempju kien hemm inċidenza anke fuq il-banek u rajna illi permezz ta' tielet memorandum il-banek imbijaw eh, biex xejn. U eh, aħna rajna, sa sa x'inhuma il-konsegwenzi issa il-banek li salvajna għedin jisilfu l-flus l-nis bla skrupli illi huma lesti illi uh, ibijaw anki il-propieta il propieta il tal greg xaħġa li ovvjament il-poplu Greg mux se jaċċetta. Hemm mistoqsija għalik minn sur Bonanno taċċetta? Iva, xtaqt nsaqsi l-kollega illi ek eh, din id-dinja dejjem globalizzata forsi aħjar li konna ftit banek u gbar ħafna minflok li konna ħafna banek eh, żar. Għadin naraw illi dawn il-banek iż-żar jinħatfu u biex joħolqu eh, dawn il-banek mostrużi forsi aħjar dak li qed jiġri issa jew forsi hemm xi alternattiva. Issa eh, tweġiba tiegħek, Onorevoli Marjas, jekk joġbok. Grazzi ħafna. Fil-Greċa is-soluzzjoni għal banek iż-żar u il-banek żar li selfu l-flus miex aċċettabbli għax ħafna banek kellhom bżonn lajnuna u ma kienx il-każ. U għalhekk ir-riżultat huwa li dawn il-banek fallow ġew likwidat u għalhekk għandhom bżonn napoġġaw il-banek illi edin fil-periferija ġifiri dawk il-kooperativi per eżempju għax dawn huma tassew il-banek illi jagħtu kontribuzzjoni reali l-ekonomija. Issa fuq il-proċedura ta' rekapitalizzazzjoni fil-Greċa rajna illi il-proprietarji eh, rċevu dak li kien dovut l imma l-pubbliku telef ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal daw kolla li kontribwaw għal dan ir-rapport eċċellenti. Jina nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissarju Hill u l-Kummissjoni Ewropea kollha kemm hija l fatt li fl-aħħar għandna proposta leġislattiva biex titratta it-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja li hija forsi l-iktar diffiċli li nistgħu niksbu fil-mekanizmu ta' skema ta' deposito ta' garanziji. Jena nixtieq nenfasizza sul-Komissarju illi kont sorpriż nisma' stqarrijiet minn presidenti ta' banek importanti li ħassow l-isforzi lejn l-Unjoni Bankarja mhux suppost javanzaw għax Ewropea kellha biżejjed problemi u kienet qudiem id-disintegrazzjoni. Jiena naħseb li għandna bżonn nirreflettu iktar u konna dialog ma' dawn presidenti tal-Banek biex ngħidu li l-Unjoni Bankarja għadha neċessarja. Bata ma' aspetti ħolli nixtieq nenfasizza f'pajjiżi il-Banek ma jifluħux iktar illi ibjaw il- għal valur nominali ta' 10% għal non-performing loans u fl-istess waqt ma jistawx jiprovdu sef specialment l-nis għad-djar. Grazzi ħafna. Is-sur Henkel, l-Unjoni Bankarja kella tkun l-ewwel għal supervizjoni mbagħad ħsibna illi iktar n-nies illi jiddiskutu il-banek u forsi kollom supervizjoni aħjara messa rajna bitċar mill-pozizjoni tal-kontribwenti ġermaniżi u l-investituri u pensionanti illi u dan huwa proċess riskjus. Iġifiri dawk illi jiprufaw ifadlu fil-Ġermanja huma respons għandhom responsabilità konċunta' dak li qed jiġri f'banek pajjiżi oħra kulħadd huwa responsabbli għal kollox xo fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma responsabbli ġifiri l unni Bankarja b'din l-għamla hija irresponsabbli għall-aħħar. Iktar u iktar u intkom tafu kif naħsibha jien, jiena nemmen illi l-euro fl-Unjoni Ewropea twassal biss għal diviżjoni hemm bżonn inneħħuha. Grazzi ħafna minuta is-sur Feb. Grazzi ħafna President, Komissarju, Sinjuri. Jekk aħna nixtiequ naraw is-sitwazzjoni attwali tal-Unjoni Bankarja għandna bżonn naraw mod kritiku illi dan il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bankarja ma ġiex implementat mill-Stati membri kollha għal dak li huwa ir-regolamentazzjoni laqas fuq id-deposito garanzija lanqas imma qed noħorġu proposti ġodda u lekin nitlob li l-ewwel qabel kollox ir-regolamenti leġislazzjoni li ġiet adottata jkunu implementati u trasposti fi stati membri u applikati qabel ma noħorġu proposti ġodda. Per eżempju, il-proposta eh, tal-IDIS. Issa il-proposta li ta' mux kull problema fl-Europa għanda bżon issib soluzzjoni b'supervizjoni fuq livell Ewropew. <coughs> Per eżempju, kontribuzzjoni għal mekanizmu supervizjoni fejn il-Komissarja tajt f'daqqa waħda li l-banek eh, l-kbar għandhom iħallsu inqas, il-banek iż-żar iħallsu iktar, u mbagħad x'ngħidu allura eh, fuq il-pariri fuq il-kapital għal banek iż-żar u il-nana credits. Iġifi dan il-banek dan il-bank illi mhux qed jagħti valur miżjud hemm ħafna xogħol x'namlu qabel ma noħorġu proposti ġodda. L-Onorevoli Hübner Minuta. Grazzi ħafna, President. l uni Bankarja fil-fema tiegħi kienet kien il-proġett l-iktar importanti li ħareġ mir riflessjoni komuni Ewropea fuq il-kriżi u tippermettina illi ikon ma jkunniex bailout imma nidħlu fl università Bejlin. bailin. Imma dawn il-kondizjonijiet il-ġodda għal ehm, dawn li għandhom id-dejn u kien hemm xi ftit żmien biex nadattaw għal bidliet imma ma ġewx assimilati bisħiħ għalissa u għalhekk l isfida immedjata hija li nikkomunikaw aħjar fuq sistema l-ġdida lill investituri u partiċipanti oħra fuq is-suq Mod partikolari naħseb ukoll vessur tal-imnuti illi se jkunu l-iktar vulnerabbli għandhom bżonn jifmu aħjar id-drittijiet u d-dmirijiet skont is-sistema tal-bejlin. Nisem naraw illum għaliex diverġenzi fil-mod kif li BRD ġiet implementata, mod partikolari fuq il dispożizzjoni ta' xjaqsmu mal-ordni li kredituri ta', ta mekanizmu ta' risoluzzjoni tal-banek iġu mħalsa għalek għanna bżonn iktar effiċenza, kredibilità, Eh, għal din is-sistema u hekk naslu iktar viċin għal trattament intaqs li kien hemm iktar manizzazzjoni f'dan il-qasam. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Hübne. Issa nibdew il-proċedura ta' kaċ ZI l-Onorevoli Mavrides. Jek joġbok. Grazie ħafna, President. Nixtieq eh, nifraħlek għal dan ir-rapport eċċellenti. U jina qabel ma eh, tħalt fil-ħajja politika jina kont smajt li għanna regoli komuni fl-Unjoni Ewropea. Imma ta' spess huma differenti. U dan li għanna qudimna issa, meta l-Unjoni eh, ħriġna eh, bl-Unjoni Bankarja sur Komissarju, din l-Unjoni Bankarja kella loġika, kella sens għax kien ikolla it-tlet pilastri u l-iskema ta', ta depositu ta' garanzije imma inti meta eh, bdejt pala kommissarju aħna kena dan id-dialogu u għadna illi il-banek il kbar u il-banek iż-żar u banek il-gbar il kbar il ma meċ ma ikun hemm differenza konna għadna jridu jgawdu kollha mill-istess opportunitajiet, però mhux il-każ u għalhekk qed nitilfu ħafna żmien u r-riski dejjem jikbru. Grazzi ħafna is-Sur Xwebla, grazzi ħafna President, Sinjuri. L-Unjoni Bankarja hija tassew test u nixtieq norbot ma dak li għadna qabel, jiena nemmen minn banda waħda palma jiġri fidejn tal-politika għanna bżon nibdow pala puntat luq nużaw il-politika u għanna l-Eurozone u lek il-kommenti mill li l-zona euro hija l-problemi ħaġa stramba pjuttost għax nabżon bżon nsibu soluzzjoni għal dak li għanna fir-realtà tal-lum u u għalek għanna bżon li dawn is-setturi ikunu għas-servizz tal-ekonomija reali u emmin nesa dan il-fat. U għalek, komissarju, jina kontent illi għattara iktar kif nistaw nsaxħu l-ekonomija biex mill-ġdid nkunu f'pożizzjoni biex napoġġaw l-ekonomija reali b'mod mhux burokratiku nixtieq ringrazzja l rapporter illi poġġa da kollu fil-paragrafi f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Il L-Onorevoli Diegas, din l-Unjoni Bankarja mhux qed issolvi kollox ta' sub għax is-sistema ta' supervizjoni mhijiex effiċenti u dan il-fondi mhumiex biżejjed. Anki eh, b'dak li qegħdin ngħidu jidher illi huwa l-kontribwenti illi se jkollu jħallas għal dawn il-banek sistemiċi u għalhekk jiena qed nitkellem fuq sistema ta' rezoluzzjoni effiċenti illi innaqqas l-ispejjeż min-naħa tal-kontribwenti. Nista' ngħid ukoll spejjeż minimi għal kontribwenti fl-ekonomija reali jina qed nikkwota ir-regolament. Huwa importanti li wieħed jgħid ta' xogħol ta' sinifikat illi konna l-Unjoni Bankarja qabel ristrutturar tas sistema tal-banek u għalek eh, memx soluzzjoni għawija mingħajr ma jkunem dan il-pubbliku u il-sistema finanzjarju. Ek biss se jkollha sistema finanzjarja għas servizz għal ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Iva minuta għalik ukoll. Brian. Grazzi President, Grazie, President Iva, fil-fat, nishtaqt nirringrazzja l-President Gautieri għal-rapport tiegħu. Xtaqt nagħmel tliet punti osra fil-President. L-Unjoni Bankarja hija kruċjali għall-impjiegi u għat-tkabbir, speċjalment fiż-żona euro. Hemm bżonn ta' Unjoni Bankarja b'saħħitha. U meta hemm bżonn nagħmlu retrofitting tal-proġett u ntejbu l-proġett għandna nagħmlu dan. U jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha raġun li tibda reviżjoni. Meta hemm bżonn ta' tibdil, Irridu nkunu onesti bizzejed biex ngħidu li iva hemm bżonnhom. U ma nix namlu dan b'xi mod partiġan, kena namlu dan b'mod maġġel ħafna kien proġett straordinarju il-mandat kif taħt il-mandat tal-Parlament ta' qabel. Imma dejjem għandna nkunu lesti nbidlu l-affarijiet ma jaħdmux. L-aħħar kumment tiegħi dan. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-ambjent tas-self hemm ħafna banek li għadhom mhumiex f'pożizzjoni li iselfu għall iżvilupp u ir-riċerka tal-SMEs. Huwa importanti li konna riservi ta' kapital li l-istruttura l-ġdida tal-SSM tkun korretta li l-stress tests huma korretti, imma irridu nassiguraw li fl-aħħar mill-aħħar il-banek eh, tal-poplu ikunu jistaw verament jibbenefikaw lil-tkabbir, xin kalla mux ħanaraw progress. Onorevoli Flanagan, l-aħħar intervent għal-minuta. Grazzi, din il-ġimma fl-Irlanda eh, il-Bank ċentrali eh, eret 500 miljon euro li ġej minħabba li kellu jiprofa jsalva l-banek. Suppost meta il-munita euro tnidiet fl-1999 kellu jkun hemm dawn is-sistemi ta' e, salvataġġu ta' ta' poċ. Eh, is-sena l-oħra ġew maqruda żewġ biljuni, sena ta' qabel biljuni, sena ta' qabel 3 biljuni, ġifieri total ta' 6 biljuni, ġifieri il-Kunsill jagħmel li sibi x'ħajamel biex dawn il-miżuri jiġu eh, implementati b'mod retroattiv biex ma jkunx hemm dan il-irra ta' dawn il-flus Mish l-ewwel darba li qed insaqsi, il-Kummissjoni tistgħu tisimgħu nitqogħdu tpaċċu bejnietkom u uru ftit rispett għannis li huma eletti għawek u mux tħarsu lejk kafej u ħarsu tħarsu lej l-internet taħna t nitkelmu. ċħat għamlu biex mot retrospettiv tejnu l-Irlanda li ħajkolla terfa pista 31 biljun euro li forsi fl-ekonomija ta'kom mux ħafna. Imma fl-ekonomija taħna din huwa ammont kbir ħafna u n-nies qed bil-ġuħ minħabba fek. Uru naqra rispett tal-ħin tiegħi u taħattiħor, grazzi. E adesso in sede di replica. Issa bħala tweġiba nadoni is-Sur Hill. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi għal dan id-dibattitu naħseb li kopra ħafna kwistjonijiet uħut minnhom fuq l-Unjoni Bankarja. U ta' min niftakru bħalma qal Sur Von Weissig, dwar it-tazza ix nofsa mimlija jew nofsa vojta jena naħseb li dan huwa din opportunità tajba li niftakru eżattament eh, minn fej bdejna u fej wasalna. U jena naħseb li l-assistenza fuq l-stress test u l-fat li s-sistema bankarja tagħna hija aktar b'saħħitha, aktar reżiljenti, kapitalizzata aħjar qabel ma bdejna dan ix-xogħol. Issa dwar din il-mistoqsija li tqajmet dwar il-fiduċa, li hija fil-fatt fil-qalba ta' kif ħankunu nistgħu nindirizzaw il-ħidma li għandna bżonn nagħmlu fuq l-Unjoni Bankarja jekk imxu l-qudiem u jiena naħseb li dan eh, jisottolinja fil-fatt l-approċċ li ħadna bil- proposta IDIS kif ukoll il-komunikazzjoni ta' tnaqqis ta' riskju għaliex ħajkun hemm bżonn li nibnu il-fiduċja u iż-żewġ naħat immexxuhom il qudiem Jiena naqbel mal-punti li saru fuq l-importanza li nimplementaw leġislazzjoni eżistenti u li nonoraw impenji li diġa tħallna għalihom bħalma qed qabel hemm progress li qed isir fuq it-trasposizzjoni ta' dik il direttiva u nitlu għalija, u nirriferu għalija kull darba li nitlu għal għata l ekofin per eżempju. U l-istati membri kważi waslu. Issa fuq il-kwistjoni ta' il-sovereign eh, exposure jina naqbel mal-linja prudenti li ġiet prezentata fil-rapport ta' Sur Gualtieri fuq il- trattament prudenzjali possibbli ta' din it-tip ta' sovereign exposure eh, trid tkun parti minn sforz koordinat fuq livell globali din xi ħaġa li qed tiġi eh, diskussa fl-EFC, ġifieri l-Kumitat Ekonomiku Finanzjarju kif ukoll fil-Kumitat ta' Basel u l-Kummissjoni ovvjament ħa tiġi informata dwar riżultati ta' dawk id-diskussjonijiet. Il-kwistjoni importanti tal-backstop ukoll tqajmet l-istati membri qablu dwar approċċ għal bridge financing u qablu li hemm bżonn li jkun hemm backstop kif suppost tal 2024 u din il-kwistjoni semmit ukoll fil-komunikazzjoni tagħna fuq it-tnaqqis tar-riskju u l-miżuri li jittieħdu. Issa sissa dwar il-kwistjoni ta' shadow banking nista' nsemmi xi żewġ punti fuq dan l-ewwel net li s-sigurtajiet il-regolament ta' finanzjar ta' tranzazzjonijiet daħlet fis-seħħ li għaddiet u din hija mod kif nistaw eh, Inżommu għajnejna fuq il-shadow banking u il-regolament mifid u koll ħaj kollu rwol u nistaw namlu progress fuq l-MMF, il-Money Markets Fund. Għanamlu progress u jena ovvjament għanżom għajnejn għajnejja fuq kwalunkwe riski e jistaj kunem minnaħa bankarja. U naħseb fl-ħar mill-ħar, fl-ħar net, Wieħed mis-suġġetti li tqajjem miż-żewġ ħadd tal-Kamra kien dwar il-proporzjonalità. U dan huwa propju wara din is-sejħa tal-talba li jkun hemm aktar evidenza. Mhux sabiex ikonna dubju fuq l-istruttura, imma biex insaqsu fan maqal is-sur Hayes jekk għamilniex kollox tajjeb u jekk il leġizlazzjoni ixed taħdem bliżjed mod effettiv sabiex tinkoraġixxi investiment. Namluha possibbli li in-negozji selfu namluha possibbli li il-kapital imur lejn in-negozji li jridu jinvestu u jikbru. Għalhekk dik il-kwistjoni tal-proporzjonalità ħanħarsu leha Pala it-talba tal-evidenza ħatkun ukoll parti mir-reviżjoni CRR u hemm bżonn il-rekwiżiti prudenzjali makro u mikro din hija xi ħaġa li għandi f'moħħi. Jina lek grat ħafna l-Sur Gualtier u Shadow Rapporteurs għal rapport u għal-ħidma li għamlu f'dan id-dibattitu u qed nistenna bil-ħerqan li nħares lejn ir-rapporti tal-ġejjeni u nittama li nkunu nistgħu nuru aktar mill-progress li naf li il-kollegi xuq jaraw u li nżommu dan il-pass sabiex insaħħu s-sistema bankarja tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna għal dawn il-kummenti dwar l-Unjoni Bankarja u issa ngħaddi l-kelma l Sur Gualtieri għal kummenti tal-luq tiegħu. Grazzi, Sur President. Signor President, kienet diskussjoni mqanqla li misset ħafna aspetti li ovvjament mandux innessina għal fatt li l-karatteristika ewlenija tar-rapport lan ewlieni tiegħu kien dak li nanalizzaw b'mod dettaljat ħafna u preċiż l-aspetti differenti ta' e, tal-ħidma konkreta tal-ewwel sena nidentifikaw eżattament x'ħadem u manka dak li ħadem naqra inqas tajjeb xirrit ikun korrett u fil-fattem ħafna proposti preċiżi bħalma semma Sven Giegold u aħna nipretendu li il-Komissjoni l-SSM, l-SRM, li nixtieq nistidinhom kollha flimkien fl-laqa' speċjali tal-laqa tal-Kumitat Ikon jatuna risposti speċifiċi fuq il-mistoqsijiet li aħna saqsejna. Imbagħad ovvjament jiena nifhem li il-metodoloġija tal-SREP il-limiti minimi, il-bżon li ikunem il-fatturi ta' appoċa l-SMEs, vera forsi eh, dawn dawnu ma' kwistjonijiet li l inqas diskussjonijiet fil-kamra minn kwistjonijiet bħal bail-in, bail-out, il-banek u dawn is-suġġetti li niddiskutu, anka jekk din id-diskussjoni għandha tkun ibbażata fuq ir-realtà, fuq il-fatti u forsi naqri fuq l-ideoloġija. Għallek, ma nix ninsew il-fat li fil-rapport qed ngħidu li il-regoli rridu jiġu rispettati, imma fl-istess ħin ir-regoli fortunatament fihom il-possibilità li nieħdu miżuri li m'għandhomx effetti negattivi fuq l-istabilità finanzjarja. U din il-flessibilità li semma l-Onorevoli Balz hija pożittiva. Pożittiva dak li qed jiġri fil-Ġermanja fejn qed nibnu istituzzjoni li tista' tipprevjeni l-bejlin u forsi anka tagħti ehm, eh, għajnuna lil dawk li għandhom il-kontijiet u mbagħad l-usu intelligenti tal-regoli li fissajna għaliex l-istabilità hija ħaġa tajba. Kif inhu ħaġa tajba wkoll li Ledis ma jikkonsidrax l-użu tal eh, la 16 u fl-ħarnet jina ħadgost li l-kummissarju apprezza il-president qed interrompi l-kellim. il president qed il president qed interrompi l kellim